għasen se nibda billi l-ewwel nagħmel avvis. U dan l avvis jgħid hekk li skont ir-regola 166 tar-regoli tal-proċedura il-President iddeċieda li jimponi penali fuq is-sur de Graf għall-imġiba tiegħu waqt il-vot waqt is-seduta fit-28 ta' Ottubru tal-2015 u dan se jitlef il-per diem tijaw għal periodu ta' ħames tijiem. Id-deċizjoni ġit notifikata lil membru ikkonċernat. Ok. Now I will uh, I will speak Issa se nitkellem bil rumen